this morning. So, good afternoon. The uh Alek nati nofsenar it-tajjeb, il-war nofsenar it-tajjeb li l-kolħat. Għanna aw uh, nek lower ewwel rapporter, Sinra Groster, dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura ta' saħħa transkonfinali. Grazzi. Eh, jiena nieħu erba' minuti u nuża il-żewġ minuti għal l-aħħar tad-dibattitu President. Rappresentanti tal-Kunsill, Kommissarju. Eja, nħarsu li din il-kustjoni li jeda sekk importanti, ma jistawx nibqa' bil-kustjoni eh, ta' konfuzjoni palissa fejn joħorġu sentezzi mill-orti. Id-direttiva issa għanda regoli ċari għal mobilità tal-pazjenti fit territorju tal-Unjoni Ewropea. X'tip ta' kura ta' saħħa tista' tgawdi f'pajjiż ieħor tal-Unjoni li ma' kriterji E, se jkopru l-pagamenti tiegħek, kif se jinqasmu r-responsabiltajiet tal-istati membri tal-istat membru tad-domiċilju fejn saret il-kura tas-saħħa. Forsi qabel ma nitlu aktar fil-font nixtieq Tippermettu li nirringrazzja l-Presidenta Belġana għax-xogħol e, tagħha matul in-negozjati. Il-konvinzjoni tagħha kienet kruċjali ħafna stati membri ma kienux taqsek ħerqana dwar din id-direttiva li għan qoddimna l-lum. Nishtiq li ringrazzja u koll il-kollega ta' qabli li hija hawnhekk fil-gallerija sur ġambors bħala rapporter tal-ewwel qari huwa wkoll eh, ħadem ħafna drittijiet tal-pazjenti nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Dalli u l-kollegi illi kienu shadow reporters għax kellhom rwol attiv fin negozjati u kiku ma kienu hemmhekk ma kienx jisir dan ix-xogħol. Mela x'għandna hawnhekk għall-pazjenti progress uh, fil-mediċina eh, juri illi illi il-forniment ta' din il-kura ta' saħħa ma tistax tibqa' fuq livell nazzjonali biss wieħed kultant ikollu jaqsam il-frontieri u uh, dan japplika wkoll għal persuni li jgħixu fuq il-frontiera li forsi l-isptar l-aktar viċin huwa eh, huwa lilin mill-frontiera jekk qed nitkellmu wkoll dwar trattamenti speċjali forsi jkun aktar prattiku u kol li wieħed irċivi din il-kura e, barra minn pajjiżu, anka forsa xi kollu ehm, xi familjari jgħixu f'pajjiż ieħor għalhekk issa l-pazjenti kollha jkunu jistgħu igawdu minn dan il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea għax għandna dispożizzjonijiet leġislattivi ċari Ovvjament, aħna ma ridux turizmu e, medikali eh, minħabba l-mota kif numa organizzati l-kuri tas saħħa fil-pajizi differenzi u dan għadu jaqa taħt il-kompetenza nazzjonali. Il-pazjenti però jistaw igawdu minn kull tip ta' kura tas saħħa illi eh, huma jistaw igawdu f'pajjiżhom. Fir rigward tal-kura fl-isptar, Eh, f-bajis eh, barrani fl-Unjoni Ewropea l-istat membri ta' affiljazzjoni ikun jista' jagħti eh, l-awtorizzazzjoni preliminari għax dan jgħin l-istrutturi tal-kura tas-saħħa il-parlamenti E, u kol uh, semmow iċ-ċirkostanzi ta' fejn ikun hemm bżonn din l-awtorizzazzjoni. E, kull stat membru jrid ikollu punt ta' kuntat biex ikun hemm informazzjoni u lini ta' gwida għal pazjenti dawn il-punti ta' riferiment huma il-one-stop shops uh, u l-pazjenti jkollhom informazzjoni ċara u uh, demo il reimburs uh, kien u uh, koll ostakolu li jissa it-tejjeb jew eh, wieħed jista' juża eh, mezzi ta' kumpens li jeżistu issa permezz tal-assikurazzjoni, anka ta' direttivi, u inkella il-pazjent iħallas minn qabel mbagħad jiġi rimborsat wara. Eh, Eh, pazjenti eh, li għandhom eh, mart rari musse se jkollhom jużaw ir rizorsi tagħhom biss imma jistgħu iduru lej esperti f'pajjiżi oħra li jkunu jafu dwar il-mart rari u trattament tiegħu għanna għafas ta' referenza għal pazjenti nistaw naqsmu, l-ideja għalli nkunu nistaw naqsmu l-esperienzi ta' għana anka fir-rigward tal-diagnosi u nasab li l ħakna l-iskopijiet u l-anijiet tagħna u għalek għal darbohra nixtieq nirringrazza l kollegi kollha Ja Unjoni Ewropea tas-saħħa issa li ħad toħroġ minn din id-direttiva. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Is-Sinjra Giri għall Grazie, Grazzi, Sur President. Signora Grostet membri distinti, ħankompli bil-Ungeris, jek ti permettuli. Għina kontenta ħafna illi niddiskuti drittijiet tal-pazjenti fil-kura ta' saħħa transkonfinali. Kuntenta li qed nipparteċipa f'dan id-dibattitu. Dan huwa mument importanti għax wara sentejn u nofs ta' xogħol dan id dozjer sa wasal fit-tmiemu L-ONET nixtieq ringrazzja lil daw kollha li għamluwa possibbli illi naslu f'dan il-punt li wasanna fiha il-żewġ stati, il-żewġ Eh, stati tal-presidenzi ta' qabel, Spanja u l-Belġu għamlu xogħol tajjeb ħafna biex leħu eh, kompromess fil-Kunsill. Fisem il-Kunsill nixtieq nirringrazzja wkoll il-Parlament Ewropew tal-kooperazzjoni eċċellenti tagħhom u tal-li kienu lesti illi jagħmlu kompromess. Jiena nemmen li dan il-ftehim se jkun ta' benefiċċju għal pazjenti fl-Unjoni Ewropea kollha huwa pass il-qoddim eh, lejn eh, l-assikurazzjoni drittijiet tal-pazjent fl-Unjoni Ewropea il-taħdidiet li kellna ma kienux faċli, però kienu kostruttivi. U eh, dejjem ħsibna biex insibu kompromess. Naf ukoll li anka diskussjonijiet ta' interni ma kinux faċli u il-rapport li intom se divutaw fuq u għada huwa ir-riżultat ta' kompromess fost il-gruppi politiċi tal-Parlament għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kontribwixxew għal dan il-kompromess, nifraħ lis sinjura Grostet u il-Shadow Rapporters kollha illi minajrom din il-biċċa leġiżlazzjoni ma kienieċ tirnexxi. Jiena ċerta illi din il-leġislazzjoni ġdida se toħloq bilanċ bejn id-drittijiet tal-pazjent u l-obbligazzjoni tal-istat eh, eh, stati membri li organizzaw il-kura tas-saħħa fil-ġurisdizzjoni tagħhom. Nirnexxinna nilħu soluzzjonijiet aċċettabbli għal problemi, għal numru ta' problemi li kena l net Rinexxina sibu soluzzjoni fir rigward tal-kwalità tal-kura tas-saħħa. Sibna soluzzjoni għall-autorizzazzjoni preliminari minn qabel u anka għall rimbors tal-ispejjeż ta' din il-kura ta' saħħa konfinali sibna wkoll ftejim fuq il-pazjenti illi jkunu qegħdin isofru minn mart rari. U bilna wkoll illi għan uh, komplu niddiskutu l-kwistjoni tal-e-health uh, il-kura ta' saħal uh, b'mod elettroniku. Jiena nħoss illi ksibna din il-kooperazzjoni bejn l-istati membri differenti u xinna insibu soluzzjonijiet illi jirrispettaw is-sentenzi tal-ICJ se jkun aktar faċli issa l-pazjenti li jużaw is-servizzi tal-kura tas-saħħa transkonfinali u f'dan ir-rigward jiena nixtieq insemmi l-importanza tal-punti tal-kuntat nazzjonali. l-accettazzjoni eh, anka tal-riċetti tat-tabib eh, eh, juri l-ħerqa li l-istati membri koperaw bejnietom il-regolament 883 dwar il-sigurta soċjali qed jiġi osservat b'mod sħiħ u hemm ċertezza legali wkoll għal pazjenti l-istati membri ħajkunu marbuta bi prinċipji illi ġew eh, imsemmija mill tlet eh, eh, istituzzjonijiet eh, l-ugwaljanza solidarjetà u din id-darba u irnexxinna wkoll naraw li jkun hemm aktar effiċjenza f'dawn is-servizzi tal-kura tas-saħħa sinjuri. Il-Presidenza Ungeriża hija impenjata illi tara illi din il-leġiżlazzjoni tgħaddi dak illi ħajjibdlilna huwa l-aħħar eh, finar lingwistiku u la darba dan isir din tiġi ippubblikata fil-revista eh, u nixin indaqal darbohra boħra nir-ingrazzal daw kolla li kienu involuti f'din il-kussjoni daqshekk importanti. Isur Dalli, għandek il-mikrofonu. Grazie ħafna, Sur President, Ministru, Onorevoli Membri. Nixtieq nifraħ lill-Parlament għal kisba awlanija eh, b'dan il ftajin fuq din id-direttiva jiena grat b'mod partikolari lejn ir rapporter Sinjura Grostet, il-Shadow Rapporters għal xogħol u l-impenn tagħhom fir-rigward ta' drittijiet tal-pazjenti nixtieq li wkoll iż-żewġ presidenzi ta' qabel l-Ispanja u l-Belġu biex jiġi konklużjoni d-dożjer jiena nemmen li din id-direttiva l-ġdida se toħloq eh, regoli koerenti fl-Unjoni Ewropea kollha se tiġġenera wkoll fażi ġdida ta' kooperazzjoni bejn 27 sistema differenti tal-kura tas-saħħa il-triq li din il-punt li wasanna fiħellu ma kienx faċli. Jina niftakar li sana l-oħra meta bdejt eh, il-mandat ġdid għalu li l-direttiva kienet waslet f'punt eh, wieqaf u id-direttiva hija eh, turi l-importanza tal-leadership politiku għax deċizjonijiet eh, importanti għax ċittadini jistaw jittieħdu. Il-leġislaturi mandom ġeħalu li CJ li deċidiju minn flokom. Laqas ma għandu iċ-ċittadini eh, ibatu biex ikollhom id-drittijiet tagħhom rikonoxxuti, jkollhom iduru lejn il-qorti. Il-qorti eh, tirrikonoxxi id-dritt tal movimenti l-esal pazjent u huwa il-leġislaturi li tara kif se il-pazjenti jeżerġitaw dawn id-drittijiet. Mela, dwar id-direttiva, direttiva ta' mela ċara illi l-istati membri għandhom id-dover li jinvestu eh, f'pajjiżhom biex jiprovdu l-kura ta' saħħa ċittadini tagħhom u dan mingħajr dewmien. Id-direttiva ħati ikkontribwixxi biex tnaqqas il-differenzi li jeżistu fl-aċċess għall kura tas saħħa u tnaqqas id-dewmien li hemm u il-pazjenti jistaw ifittxu din il-kura primarja fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-isptar id-direttiva tara illi meta jkun hemm dawmin um, twil wis, il-pazjent jista jażel stat membru ieħor u jiġi rimborsat tal-ispejjeż Mela, xinu dan id dawmen Dan huwa xi ħaġa li wieħed konsidra bir-reqqa u jagħtiha definizzjoni. Il-progress ta' din id-direttiva meta qabla ma' leġiżlazzjoni oħra huwa li l-pazjenti ħajkollhom id-dritt li jażlu min ħajtihom din il-kura tas-saħħa u jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar il-kwalità u s-sikurezza tal-kura li jkunu għadin jirċievu. Nassikurakom li l-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ ta' kif il sati membri implementaw id-direttiva f'dan ir-rigward it-tieni direttiva ħatati li l-pazjenti aċċess dwar id-drittijiet tagħhom e, informazzjoni e, e, validata minn dawn il-punti ta' kuntatt u mhux fidejn persuni privati jew fuq fl-internet. Mbagħad dwar il-kwalità tal-kura tas-saħħa għandna trasparenza u kontabilta li għanda twassal għal aktar armonizzazzjoni fi rigward tal-kwalità u sikurezza tal-kura tas-saħħa u fl-aħħar id-direttiva tpoġġi il-pediment għal kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li l-kooperazzjoni hija waħda volontarja konvint li l-Istati Membri kollha ħajaraw li ħajkollhom xi gwadanjaw jekk jaħdmu flimkien hawnhekk qed nitkellmu dwar solidarjetà fl-Unjoni Ewropea u jiena tinseraħ fuq l-istati membri li kollum dawn l-inizjattivi tal-kooperazzjoni specialment fir rigward tal-teknoloġija u li health direttiva tares ukoll lejn ċentri ta' referenza li faċilitaw il-pooling u il-firxa tal-esperti fl-Unjoni Ewropea. Dawn iċ-ċentri jistgħu waslu għal aktar kura ta' saħħa tajba lil pazjenti tagħna. President, onorevoli membri, kompromess li għana qoddimna l-lum u il-mejda jirrifletti l-spirtu irrida ta' din id-direttiva biex insaħħu drittijiet tal-pazjenti għal din il-kura ta' saħħa trasconfinali u jqis fl-istess waqt is-sostenibilità tas sistemi tal-kura ta' saħħa. Illum hija ġurnata tajba biex nibnu din l-Ewropa għal kura ta' saħħa. Fl-aħħar net nixtieq nagħmel l-istqarrija eh, dwar aspett istituzzjonali tat-tekst il-Kummissjoni għandha dubji illi l-atti li ta' latti ta' implementazzjoni meta teżerġita il-seta tagħha mi jista tadotta għatti il-juma għatti li suppost huma delegati skont l-artiklu 290 tal-Unjoni Ewropea u ta' TFEU. Grazie. ħafna. Thank you. Mr. Lisa herr präsident herr kommissar frau ratspräsidentin liebe kolleginnen und kollegen! in der tat das ist ein wichtiger tag für die patientinnen und patienten. kollegi illum hija ġurnata importanti ħafna għall eh, pazjenti fl-unjoni ewropea. u għajna aċċettabbli li bħalissa għanna liġi illi dettata mill-qorti tal-ġustizzja u hemm ħafna stati membri li jistgħu iwettqu il-liġi pratikament il-pazjenti individualment kellhom ikomplu jilmentaw l-orti tal-ġustizja u dinja ħasra. U ħafna drabi eh, eh, dawn in-nies mietu qabel ma waslet id-deċiżjoni. Hija importanti għal ċarezza li konna ċarezza hawnhekk. U importanti anke għal pazjenti f'każijiet fejn illi fihom il-sentenzi eh, ma ġewx imwetqa. Is-Sinjura Grostet eh, kalla suċċess kbir il-punti ta' kuntatt nazzjonali, il-networks Ewropej, dawn huma importanti biex inkunu nistaw nimlu, nimlew il-vojt f'dawk il-pajjiżi fejn eh, id-direttiva ma ġietx imwetqa. Nishti, eh, ma tanċ baqa ħin, eh, nishti nirringrazzja l-rapporter, l shadow rapporters, l-Kommissarju John Darley u John Bowles, illi John Bowes, li għed fil galerija u dak li dan il-rapport bdieħ u nishtiq ringrazzja l kulħadd. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Il-Senjora Rott, grazie President. Signori, dina hija leġislazzjoni superflua pratikament, u nittama li ħatibqa ek. Għax il-pazjenti tagħna m'għandhomx bżonn jużawha eh, f'ċirkostanzi ideali. Il-ċittadini se jkollhom laqwa eh, kura ta' saħħa fil pajis fejn jitwildu fejn jiexu. U l-fatt li kena diskutuha llum u se ngħaddu leġislazzjoni għadha Ija ħaġa ċinika kif qalet is-Sinjora Lize. Jiena ma naħsibx illi bekk qed nagħtu li ċittadini tagħna kura ta' saħħa aktar maġla u juri li n nis iridu jinvestu f'affarijiet oħrajn u mhux f'din il dan il-qasam li hija ħasra hija fiha nifisha. Però dina għandha tiġi mwettqa f'ċertu ħin għax nimmaġina illi l-pazjenti dina jriduha u jina kontenta allora li nkunu nwet u għadin ħaġa. Jina ringrazzja l-Sinjora Grostet u l-kollegi l-oħrajn għal din u fil fattu u għettaqna ħafna u fl-axħar Issa fl-aħħar qed nifukaw fuq il-mart tagħna. In-nies li kellhom mart rari kienu eh, eh, emarġinati qabel u fl-aħħar nixxinna kien niżguraw illi in-nies jistgħu jkollhom punti ta' informazzjoni fejn in-nies jistgħu morru biex jkollhom eh, informazzjoni fuq il-drittijiet tagħhom. U jekk ma jkollniex dawn fil-futur se jkollna Umbat fl-aħħar skambju bejn l-istati eh, membri fuq l-aħjar prassi. Anki l progress xjentifiku mhuwiex koordinat. Eh, għanna uh, fċerti oqsma, pero mhux kullimkien. Eh, għal dastant eh, dinja ħaġa tajba hemm xi punti li eh, mumiex pozittivi sa barra l-autorizzazzjoni inizjali pre-autorizzazzjoni tkun kienet tkun ħaġa tajba li kien differenti għalek ħafna nisma femux kemmu importanti da pero għanna ħafna xogħol li kien tajjeb imma lan kollegi għandu jkun illi il-sistemi ta' saħħa f'kull pajis se jkunu tant tajbin li l-ebda persuna li ħadd assolutament mu se jkollu bżonn e, jaqsam il-frontiera biex e, e, jitlob il-kura ta' saħħa f'pajis ieħor. U jekk dana se jiġri fil-futur jkunu ksibna ħafna u nitama li anki dan jista' jkollu effett anki fit-trasparenza fejn hemm Eh, stati membri li għandhom standards tajbin u oħrajn li għandhom standards iktar baxxi. Jena eh, kontenta bil-situazzjoni li jen f'pajizi, pero naf li mux pajizi l-oħra għandhom l-istess eh, l-istess standards. Is-sur Dalli u il-tim tiegħu ħadmu minn qrib mal-Parlament Ewropew u anki Sur Bowis ħadem ħafna fuq għadi u nishtin ringrazzja l-President Saber ġana, però nishtin fakarkom fil- passi kolla li ħadna biex eh, nimxu l fuq din il-kwestjoni. E, anke ħarsu li lejn istati membri nistgħu ngħidu li hemm xi ħadd li qegħdin kaxkar saqajh u mux mixin daqs kemm kellhom, però nistgħu ngħidu għada illi eh, ħafna ġi im wetta. Jiena ma konċ rajt l-Istur Bowis hemm fuq u jajt il-President u nishtiq nixtieq għaw fil-Parlament eh, Ewropew. Is-Sinjura e, Parvanova, erba' snin ilu aħna eh, bdejna din il-kampanja u jiena għandi kontent li rħaqna ftejma l-Konsil f'Deċembru. E, nishtiq nifraħ il-Sinjora Grosted kif ukoll uh, shadow rapporters għax xogħol li għamlu u anki Sur John Bowes li għad prezenti għonek bħala il-kreatur ta' din l-inizjativa. Il-Parlament baqa maqut fil-negozjati mal kunsell u aħna għall-ewwel darba se jkun hemm qafas legali ċar għal pazjenti li jfittxu trattament f'pajjiż ieħor. Irridu eh, najdu li dan il-ftejm huwa pass żgħir, però huwa kisba kbira għal pazjenti fl-Ewropa li se jsaħħaħ il-drittijiet eh, tagħhom Eh, u li se garantixi li kunem kualità u sikurezza tal-kura. Il-Parlament kellu fil-potenzjal tiegħu li jilħaq riżultati ikbar, però kien hemm bżonn illi jkun hemm organizzazzjoni fl-Istati membri biex inkunu nistgħu nżommu eh, standards tas sistema tagħhom. U jiddispjaċini ngħid li il-presidenza belġana fil-fat poġġiet eh, interessi oħrajn, eh, ta' tiktar importanza l-interessi oħrajn mill dawk tal-pazjenti. Il-kwalità ta' u sikurtà kienu eh, ma ridux ehm, jaċċettaw li jopponu għal sistema tiġin tajba fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Eh, hawnhekk eh, se nkunu rigorużi fl-implementazzjoni u nizguraw li se jkun hemm rapportaġġ u monitoraġġ xiera u biex nizguraw li direttiva tiġi implementata sewwa u anki l-autorizzazzjoni eccetera eh, ma jsirux skil tal-pazjenti. Fl-aħħar nixtieq ngħid li eh, hawnhekk hawn ta' ambizzjoni fil-kooperazzjoni fil-health Eh, f'ħafna minn istati membri f'dan il-qasam. Il-proposta nisjali tal-Kummissjoni kienet eh, ġiet imdajfa ħafna u nixtieq nitlob l-surdalli biex eh, isegwija personalment. Il-kellima qed titkellem jaġel wis u possibbli li wieħed isegwi maħħa. Nixtieq nitlob il-President iġelhom jitkellmu iktar bil-mod. Lambert, one and a half minutes. Is-Sinjura Lambert. Ħafna f'dan il din l-awla jiftakru li dina kienet kwistjoni diffiċli ħafna. U aħna qed nisimgħu differenzi bejnietna. Kien hemm tassib fuq jekk il-forzi ta' suq mhux se jirbħu fuq dan ħaġa ta' importanti. U fuq id-drittijiet tal-pazjenti li jażlu li vjaġġaw u kontra dawk li kienu qegħdin jgħidu li huma l-pazjenti li se jużaw din il-għażla. Dak li għandna fl-aħħar mill-aħħar huwa kompromess raġunevoli. Kif għalu ħafna nies għal dawk li għandhom bżonn ta' kura neċessarja diġa eh, għanna sistema eh, bil-koordinazzjoni. Din id-direttiva eh, t-rigwarda s-sistema ta' suq iktar l-azla il-possibilità tal nies li morru fej u li umbat ikollhom rifużjoni tal-ispejjeż tagħhom. Issa għad stat naraw li stati membri jista' jistgħu kollhom dawn is-sistemi u niżguraw li l-bżonnijiet se jiġu soddisfatti. Din id-direttiva u koll għanna nil-għaw għax t-riguarda il-dimensjoni legali u ċertezza legali fejn ir-responsabilità għal follow-up u ekk kunem problemi eh, niprofaw nikorreġu għom u kwestjonijiet eh, fuq eh, il-fat li jem ċertezza li għanna professjonisti seri u bat kompromessa anki fuq il-kwestjoni tal-martrari. Eh, milli kellna qabel. Eh, kif qalu nies għal ħafna pazjenti din se taħdem eh, tajjeb imma rridu anki nieħdu kura tal-pazjenti tagħna fl-istati membri tagħna oriġinali ukoll. Grazzi. Sur Zabranok. Signori, President, Komissarju. Nixtieni ringrazzja l żoċ rapporteurs, Sur Bowis, u Sunjana Krostet, ilhom sentej eh, u ftit xhur u ġranet illi l-Kummissjoni prezentat l-ewwel darba din il-proposta fuq id-drittijiet tal-pazjenti fil-saħħa transkonfinali. Però xogħol kien beda ħafna qabel meta din hija parti kienet parti mill abbozz ta' direttiva ta' servizzi u kien żbal kbir li neskludu servizzi tal-kura tas saħħa mill-direttiva eh, ta' servizzi. Ma rridux ninsew li direttiva attwali titkellem biss fuq il-drittijiet tal-pazjenti waqt li waqt li mhux qed titkellem fuq il-moviment ħieles ta' servizzi tas-saħħa. Il-sistemi tal-istati membri huma bbażati fuq valuri simili, però il-provista tas-servizz huwa organizzat mod differenti. Il-proposta li stenni votaw fuq għallum u hija kompromess kbir bejn il-pazjenti u u drittijiet ta' ċittadin minnaħa u l-biża tal-istati membri minnaħa. Minkejja l-konċessjoniet u problemi, il-proposta attuali pass il-qoddim importanti. Id-direttiva qed tiċċara li huma l-drittijiet tal-pazjenti fil- biex jirċevu kura u informazzjoni il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-responsabilità esklusiva tal Stati membri billi jgħatu accessu għas-saħħa u ma miktubin f'din id-direttiva, kif ukoll anki eh, regoli fuq l-autorizzazzjoni eh, ewlenija għal kura fl-isptarijiet. Nittama li nkunu nistaw niżviluppaw din id-direttiva aktar fis-snin li ġejjin nkunu nistaw intejbu drittijiet tal-pazjenti fl-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Leotard, għal minuti. Grazie. Mela, għada se nivutaw u għada s-saħħa se tkun prodott ġdijt. Nkunu nistaw forsi anki nikommerċaw fih. Il-persuna li għandu liktar flus jista' jkun fejn il-provista hija l-aħjar u e, e, provduta bl-aħjar mod. Bla dubju, il-kura tas saħħa għandu kol aċċess għalija kulħadd. Dawk li jivutaw favur għada Eti jimmaġinaw illi qed jagħtu servizzi li pazjenti, però mhux hekk fil-fatt. Meta nitkellmu fuq drittijiet tal-pazjenti jiena iktar fid-dritt iktar a favur il nagħti kull dritt possibbli f'tini direttiva fil-fatt nistgħu eh, nista' naraw kemm hemm nuqqasijiet e, e, l-assikurazzjoni se jkunu kontenti li jibatu n-nies e, f'pajjiżi oħrajn jekk trattament fl-istar se jkun iktar irħis. Anki kull kull kura ta' saħħa li miex qed tagħmel profit se tisparixxi minn ċerti stati membri. Eh, u oħrajn se jispeċalizzaw f'din il-kura ta' saħħa. Barra minn hekk in-nies mhux se jkunu jistgħu imorru f'reġun ieħor hekk m'għandhomx il-flus għax l-ispejjeż ekstra eh, fit-trasport mhux se mhux neċessarjament se jkunu rifużi għal daqstan dan it-tip ta' kura ta' saħħa se tkun disponibbli biss għal dawk li huma onja. U dawk il-reġuni li għandhom listi eqsar eh, Eh, se jkollhom tant turisti ta' saħħa eh, fil-futur. Fil ġurnal di standard jina rajtu da u kienu għedin jajdu, illi kull pazjent għandu dritt illi kollu kura tajba u liktar rip leħ fil-liġi fil-lingwa tijaw U flok ma tiżgura da l-Europa edha tati stimolu għal biex nis imorru barra minn pajizom u iħallu kollox fidejni suq Jekk intkom taqblu ma da votaw a favur għada, imma jekk intkom ma taqblux ma din is-sitwazzjoni e votaw miħaj kontra. Rossi, kollegi, Direttiva fil-bidu kella punti diffiċli. Umbat, meta tkellimna fil-Kommissjoni, fil-trialogu, kienem kompromess fuq il test ekwilibrat bilanċat li jitkellem fuq il bżonniet ta' kwalità u sikurta fl-assistenza tal-saħħa, eh, rifużjonijiet, eh, prevenzjoni, eh, kooperazzjoni bejn il pajizi għal mart rari u servizzi elettroniċi. Lan kien li narfu li l-pazjenti kolla dritt għall-assistenza sanitarja u mux fuq il turizmu sanitarju. Eh, l spejjes eh, eh, li wieħed ikollu li kollu ħallas biex imur ifittex il-kura tas saħħa f'pajjiż ieħor għandhom ikunu għandhom ikunu fuq spallej il-pajjiż fejn huwa residenti il-pazjent Eh, aħna sa' nivutaw favur, eh, kif ukoll fuq il-test liħor li għetni diskutu fuq fuq eh, l-inizjativa Ewropea fuq il-marda ta' Alzheimer u demenzi oħrajn eh, li kien importanti biex noħolqu integrazzjoni bejn politika eżistenti differenti. Lan eh, komuni ta' żewġ miżuri u għalli nisħu fuq il-neċessità li kunem koordinazzjoni oħra bejn istati membri fl-interess esklużiv ta' ċittadini. Na, Mr. Jaged, Mr. Jagedi, Issa naddu għal Signora Jege di minu nofs. Grazzi President, signori. Jiena a favur tal-kura ta' saħħa transkonfinali u drittijiet tal-pazjenti. ħafna eżempi li jipprovaw li il-pazjenti ifittxu il-kura ta' saħħa f'pajjiżi oħrajn, aħna nafu fuq il-kas ta' Lussemburgu. Sfortunatament, hemm differenza kbira bejn stati membri fl-Ilvant u fil-Punent. U dawn id-differenzi mhumiex biss fuq differenzi ekonomiċi, hemm differenzi anki fl-opportunitajiet. U naħseb illi huwa kompitu tal-Kommissjoni Ewropea li tnaqqas dawn id-differenzi. Jekk aħna natu servizzi ta' kwalità olja f'kull stat membri, membru, aħna nkunu nistgħu naqsu l-bżonn li għandhom il- eh, pajizi li morru f'pajizi li pazjenti li morru f'pajizi oħrajn biex ifittxu il-kura ta' saħħa. Barra minnek? Jiena nemmen ukoll li huwa importanti li nikkoordinaw il-pożizzjonijiet mediċi fuq it-trattament li nistgħu nagħtu lil mart differenti għax is-saħħa hija ħaġa li kulħadd għandu dritt għaliha. U ma nistgħux nippermettu li pazjent Ungaris ikun trattat mod differenti minn wieħed Zvediż pereżempju. Is-Sur Fjellmer. Grazzi President. Jiena naħseb li dan huwa l-iktar vot importanti li jiena kont prezenti għalif dawn l-ħar siċur tal-siċin snin tal-parlament. ħafna nies iridu li kunem kura tajba fuqta fejn joqogħdu, fejn dan ma jkunx possibbli huwa importanti li jkun hemm possibilità għalihom. Ħafna drabi hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Fl-Ewropa suppost għandna l-mobilità ħilsa hija Ah, ħasra li ma natux il-mobilità għal dawk li iktar li għandhom bżonna il-persuni li ma morda. Dan huwa komproment, kompromess iva, kollegi u jiena fil-IPP xtaqna li morru iktar li lim, kienet negozjazzjoni diffiċli, kienna ħafna diskussjonijiet fuq turizmu mediku kolasta stata sistemi, autorizzazzjoni preventivi. ħafna Kien, però, meta wieħed iżda l-affarijiet kollu kien suċċess kbir li aħna rnexxilna nadduh dan it-test. U naħseb li dana ksibnieh kontra il-xelluk eh, Ewropew u Zvedizi. Il-beraħ għadna illi għanna nintroduċu l-autorizzazzjoni preċedenti fl-Iżvezja, ma nħoss ma kienniex bżonnu sissa u nittamaw li mhux se jkun hemm bżonnu fil-futur għas. E, issa wasalna għal biex e, għal stadju ta' twetti għanna bżon ta' aktar kura ta' saħħa għal pazjenti u l-Kommissjoni nishtiqo għom illi e, izzom il-monitoraċ imqajjem. Grazzi. Is-Sur Parnio, Komissarju, President u President tal konsil Nishtiju nesprimu l-solisfazzjon tagħna fil-progress li għamilna f'din id-direttiva li se nitkellmu fuq għada. l qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tkellmet fuq id-drittijiet tal-kura transkonfinali. Il-mobilità tal-pazjenti mhuwiex iktar marġinali llum. saret kwestjoni komuni u tirrappreżentat 80% tal ispejjeż tal-saħħa fl-Ewropa, però ma nistgħux nħawdu dimma mal-turizmu mediku li eh, sviluppa f'dawn l-aħħar snin u jorganizza ruħu b'mod dejjem iktar ta' profitt u sar eh, su dejjem iktar kompetittiv. Eh, Il-President talab li l-kellim jitkellem iktar bil motax et qed jaġġel wisq. Min għandu l-mezzi għal daqstant jista' jmur Franza biex ikun jista' jkollu e, operazzjoni iktar malajr, eċetera, eċetera. Hemm eżempi differenti, però ma rridux illi saħħa tiġi trattata bħal prodott. Irridu nagħmlu mod li nkunu kollha l-istess. F'dawn l-aħħar tliet snin aħna difendejna. Il-prinċipju tal autorizzazzjoni e, preventiva għal kura e, tal-isptar u anki mhux fl-isptar. Nixtieq nifraħ l-Sinjura Grostet, e, rapporter u eh, shadow Reporters li permettu li nsibu punti ta' ftejim fu il-refuzjoni tal-ispejjeż eh, medikali. Eh, Refuzjoni fil-kas ta' martrari, kooperazzjoni imsaħħa, Eh, però, komissarju, presidenti xol ta'kom ma speċ ma speċax, irridu nagħmlu iktar biex jirnexxilna e, e neħu differenzi li għadhom jeżistu fl europa U aħna kollha flimkien irridu nagħmlu mod li dan il-trattament indaqs ikun kunċett li kompli jaħdem għal ġid tal-pazjenti u tal-ċittadini Ewropej. Grazzi, signora Lapage, għal minuta u nofs. President, Komissarju, Ministru, Aldar Bohra, eh, eh, għawne kwestjoni legali. Sissa kienet il-orti tal-ġustizja. Eh, mm, u ma kienieċ ċara situazzjoni u dana kollu grazzi lil Eh, l-rapporter eh, Grostet u ta' xogħol li għamlet. Eh, il-kwalità tal-kura u r-rifużjoni tal-ispejjeż huma affrontati f'dan is-suġġett f'dan il-test l-autorizzazzjoni għal eh, kuri l-iktar importanti eh, fl-isptar eh, jew għal pazjenti li huma għal riskju. Naturalment mhux qegħdin ħeġġu aħna l-pazjenti li morru barra minn pajjiżhom u nipromovu l-turizmu mediku. Imma biex nagħtu l-iktar kura li ta' kwalità ta' kura tajba. Pero eh, Però hemm il-problema ta' differenzi bejn il-standard tal-kura ta' saħħa fil-pajjiżi membri differenti. X'inhuwa eh, l-intervall raġonevoli? Eridu eh, nifmu li kelma raġonevoli m'għandix tisogra l-saħħa tal-ċittadini. L-Istati membri m'għandhomx ipoġġu xkiel finanzjarju amministrativi lejn dawk iċ-ċittadini li m'għandhomx mezzi kbar li jużaw dak li huwa dritt tagħhom. E, l-ispejjeż e, e, li wieħed irid jaff faċċa biex ikun jista' jilħaq din il-kura f'pajjiż ieħor ħafna drabi spejjeż olgin u dan jiddependi mill-pajjiż li wieħed ġej minnu. Grazzi, is-sur Turmes. John eh, kontent li jtnerġu narak, din id-direttiva edha toħro ċari u trasparenti. U b'dan il-mod, il-situazzjoni hija iktar ċara u miex situazzjoni arbitrarja. Din id-direttiva tagħti informazzjoni meta wieħed ikun f'pajjiż barrani. Però din id-direttiva se tiġi mwet għam il-gvernijiet individuali Dak li qed tevita din id-direttiva hija propju jafu ċerti membri tal-Kummissjoni u dak li ridu ċoħe li niftħu il-frontieri biex intajbu sistemi san ta' saħħa nazjonali jena kburi illi fremkien mal eh, signora Grostetto mal rapportez l-oħrajn zammejna bilanċ mux turizmu ta' saħħa Però fl-istess ħin is-sistemi nazzjonali m'għandhomx jiġu medda. Anki il-kwalità mhux se tiġi eh, solvuta b'din id-direttiva, ma dan jiddependi mill- eh, kompetenza tal-pajizi membri nazjonali. Komissarju, wara illi aħna naprovaw din id-direttiva, se jkun importanti li nikkonċentraw fuq regolamenta ta' sistemi soċjali biex niċċaraw anki f'dan il-qasam ħafna affarijiet. Għal daqstant jina nħedġek biex tagħmel pressjoni fuq l-Istati membri biex jiftħu dan eh, biex japprovaw dan ir-regolamentu jibdew din eh, il- eh, Sina Swinberg. Din id-direttiva da tpass il qoddim biex kun hemm aċċess għas servizz tal-kura tas-saħħa madwar l-Unjoni Ewropea. Jiena ħadd interess din id-direttiva għaliex l-implementazzjoni kellha impatt partikolari fil-kostituenza tiegħi ġewwa Wales fejn minkejja li l-gvern negozja mal-Unjoni Ewropea dwar nofs kwistjonijiet il-kura tas saħħa hija kompetenza li tiġi minnaħa tal-Assembleja tal-Wales. Jiena mħasba dwar ir-rimbors u l-autorizzazzjoni minn qabel iżda dan it-ħassib ġi solvut għaliex rajna ċertu grad ta' flessibilità f'dan il-proposti. Il-kapaċità tal-Istati membri Illi huma jkollhom il-kapaċità li jiddeċiedu fuq trattamenti b'awtorità minn qabel u twaqqif ta' limitu dwar ir-rimbors se jwassal biex neħħi it-ħassib ta' dawn is-sistemi li huma diġà mkabra xi ftit iżejjed il-kolleg, pal-kollegi tijie, specialment sur Bovi, saħna għanna nkunu sodisfatti tal ħadna passi l-qoddim biex nisguraw li kunem ċarezza għal-pazjenti, aktar għazla, aktar kooperazzjoni bejn is-sistemi ta' kura ta' saħħa fl-Unjoni Ewropea. Dan għandu jwassal biex jizdidu l istenders fl-Unjoni Ewropea u għalek il-pazjenti ikollom aktar għazla. Grazzi l-Onorevoli Ferrera, grazzi tassew, sur President. L-intenzjoni wara din id-direttiva kienet ċara mill-bidunet Dan inkludi servizzi tas saħħa flan illi namlu liberalizzazzjoni ta' disponibilità ta' servizzi. Ġifiri nsodisfaw l-interessi tal-gruppi ekonomiċi biex jizdiet il-livell ta' kura ta' saħħa fl-Unjoni Ewropea. Jekk il-kura ta' saħħa ser issir aktar, tiswa aktar flus pal kju kienet xi komoditi fis-suq. Din il-proposta ser tkabbar id-diżugwaljanzi fost iċ-ċittadini għad-detriment ta' dawk illi mandomx rizorsi xirqa biex ikunu jistaw jihdu ikun jistaw jkollum kura ta' saħħa privata jew inkella jivvjaġġaw lej stat membru ieħor. Jekk dan jiġi adottat anke blemendi illi ġew infasla ser ikun hemm konsekwenzi serji għal bosta pajjiżi, speċjalment il-Portugal u servizz ta' saħħa nazzjonali tagħna minħabba l-ispejjeż ekonomiċi illi ser ikunu konsegwenza ta' dan l-Unjoni Ewropea illi qed tillimita l-baġit nazzjonali fir-rigward tal-finanzjar ta' servizzi pubbliċi bħal pereżempju s-saħħa qed tħoss illi issa m'hemmx m'hemm l-ebda problemi li żżid il-pis fuq dawn il-baġit meta tibgħat il-kura tas-saħħa għand dawn il-gruppi ta' profitt privati illi jinkoraġixxu lill pazjenti biex jivvjaġġaw għal trattament. X'ngħidu dwar il-garanziji għal kwalità tal-kura tal-pazjenti l-iktar għal kura mhux fi sptarijiet. Minkejja dak li ntqal minn ċerti membri l-awtorizzazzjoni minn qabel ma tkomplix dawn il-każijiet mod ċira ejja naraw x'ġara fl-2007. Fejn is-servizzi ta' saħħa ġew esklużi mill-direttiva Bogostajn. Hawnhekk irridu niżguraw li din l esklużjoni tibqa' mek. Is-Sur Paska. Grazie sew, President. Komissarju, jina nishtiq nibda billi nejt li jina xifti dizappuntat bil-pozizjoni tal-Kunsil dwar id-direttiva marbuta ma' drittijiet tal-pazjenti f'kura tas saħħa transkonfinali fejn fl-ewwel qari ma ġewx adottati ħafna mill-elementi tajbin tal-Parlament Ewropew għaliex il-Parlament Ewropew diġà mal-ewwel qari bena bażi tajba għall-emenda ta' regoli għad dispożizzjoni tal-kura ta' saħħa fl-istati membri biex il-pazjenti f'każijiet ġustifikati taħt ċerti regoli minn għall-ebda piżijiet fuq il-qorti ikunu jistaw jiksbu it-trattament illi jeħtieġu fl-istat membru ieħor. U għalhekk hija ħaġa tajba li fitħejjija ta' dan ir-rapport f'ħafna komitati għattini qari il-filosofija oriġinali tal-pożizzjoni tal-Parlament nżammet u għalhekk aħna għaddejna minnu qasta trasparenza għal soluzzjoni li njetuża. Il-testa kompromess li qed nitkellmu dwaru llum lum bażi tal-kazistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja toffri aktar opportunitajiet, aktar kwalità ta' servizzi ta' kura tas saħħat ċittadini tagħna u għalhekk irridu nippruvaw malajk kemm jista' jkun nipplementaw fil-ħajja ta' kuljum tagħna, grazzi. L-Onorevoli Ron Zulli. Iva, grazzi President. Wara, storra twila dak li għandu xaqsam mal-ġustizja għada ser nivvutaw dwar rapporti li ser jagħti xi ħaġa ċerta lill-ċittadini Ewropej li kull sena jkollhom iduru lej pajjiżi oħra biex jirċievu l-kura tas-saħħa dan ser jippermetti biex il-pazjenti kollhom mhux dawk li l-iktar għandhom informazzjoni jew dak l-aktar fortunati biex jibbenefikaw mid-drittijiet illi diġew ma magħrufa għal bosta snin fil-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja permezz ta' ftuħ ta' punti ta' kuntatti nazzjonali u ma ser jistgħu jkollhom aċċess għal saħħa transkonfinali din mhux se tkun xi ħaġa li huma ma kinux jafu biha għaliex illum pazjent li diġa jkun qed isofri minn mart e, kien ikollu jsofri wkoll problemi burokratiċi, lingwistiċi u ekonomiċi. Dwar il-kura tal-isptar, l-istat ta' filazzjoni jista' jitlob il pazjent li jiddeċidi li jkura ruħu barra mill-pajjiż tiegħu awtorizzazzjoni minn qabel dinja meħtieġa biex inħarsu l-stabilità tas-sistema tas-saħħa tal-pajjiżi tal-istati membri. Forsi stajna nagħmlu iktar biex inħarsu l-pazjenti per pereżempju fil-dak li għandu xaqsam is-sistema ta' notifika minn qabel li t-permetti biex l-istati membri jkunu jistgħu jantiċipaw l-ispejjeż mediċi ma' abbażi volontarja biss. Fl-aħħar net nixtieq ngħid kemm jiena ħirqana biex nieħu sem f'dan id-dibattitu illi għandu għan wieħed mod orizzontali li iwaqqaf il-kalvarju ta' eluf ta' pazjenti fl-Ewropa u jider illi fl-aħħar qed naraw illi dan wasal. Grazzi l-Onorevoli Kadenbach. President, Kommissarju, Jina nifhem illi l-kompitu tal-politika huwa illi jipprova jittejjeb il-ħajja ta' kuljum, il-kwalità tal-ħajja u din mhix ħaġa faċli fis-settur tas saħħa bħalissa. L-istati membri du jiżguraw li kollu iċ-ċittadini kollhom l-aħjar aċċess għas servizzi tal-kura tas-saħħa ġejjin minn fejn ġejjin ikun xikun ir-reġun. Iżda minkejja l-aħjar sforzi li kien hemm f'posta każijiet il-pazjenti ma jkunux jistaw jiksbu l-aħjar kura ġewwa pajjiżhom ikollhom immorru lilin minn pajjiżhom u spiss huma ma jkunux iridu jmorru band oħra. Din id-direttiva tiddeskrivi dritt li huma għandhom mingħajr l-ebda xkil burokratiċi żejda jew nuqqas ta' trasparenza f'termini legali kien hemm negozjati twal iżda naħseb illi irnexxew. jina naħseb illi konsidrajna l-aspetti kolla, konsidrajna u koll partijiet interessati. Id-direttiva ser tkun siwja ħafna jekk tiġi implementata kif għandu jkun. Nishti inħedġiskom biex tinsistu biex naħdmu dwar il-kura preventiva u il-prevenzjoni. Ovvjament aħna irdu nizguraw li konna l-aħjar servizzi tas saħħa possibbli aċċess għal mediċina ta' kwalità għolja u dan neħtiġuh bl-inqas spejjeż possibbli. Grazzi l-Onorevoli Ris. President, Commissario. Jina xta nifraħ li rapporter tagħna l-Onorevoli Grostet illi ħadet irridni fideja minn għand il-kollega John Bawis. il-presidenza belġana jistħoq ila kreditu kollu tal-li sabet kompromess flimkien mal-parlament hija kienet favur, iżda ċertu stati membri ma kienux daqshekk favur kura transkonfinali tinvolvi wieħed fil-mija tal-budget tal-Unjoni Ewropea minn valur simboliku marbut ma' dan. U għadrit leġittimu għal kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jfittex trattament li l minn pajjiżu u jfittex rimbors ukoll għal trattamenti li huwa jkun irċieva hija importanti li jkun u importanti li jkun hemm buffers xirqa biex nevitaw riskju ta' turizmu mediku iżda neħtieġu ċertu gratta fil-istabilità biex niżguraw li jkun hemm diagnosi xirqa. Fċertu mart Rari, ikonna nejdu li dan għal ewwel pass il qoddim iżda dan irridu neħduh pass ieħor biex inkunu nistgħu insaħħu l-kura tas saħħa lil kolanna l-qalbna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Ċomarski. President, Kummissarju, Sinjura Rapporter. Mem lebda drittijiet ideali, hemm zvantaġġi u zvantaġġi Iżda din id-direttiva tatina aktar tama mill-li beżat l-Unjoni Ewropea hija kontinent ta' differenzi, ta' diverġenzi kbar u anke ta' kontrast. U dan narawh ukoll fil-kura tas-saħħa. Huwa biċċar illi aktar beżat qegħdin jiġu espressi minn pajjiżi foqra, pajjiżi li għadhom qed jippruvaw ikampaw b'mod finanzjarju. Iżda il-kura medika u l-livelli ta' kura medika f'dawn il-pajjiżi huma ħafna inqas il-gvernijiet għandhom sfida kbira quddiemhom, iżda paradossalment din id-direttiva ser tinforza ħafna riformi u ser tiġbet l-attenzjoni tan-nies fuq kemm mhux finanzjat biżejjed is-settur tal-kura tas-saħħa. Għaliex dan ma jiġix biex minn biss minn nuqqas ta' kapaċitajiet finanzjarji imma wkoll minn noqsma politiċi u wkoll mill-liminar tal-las ewlieni li hija s-saħħa għan-nies tal-Ewropa. Grazzi tal-li appoġġajtu din id-direttiva ikun xikun it-tiswir aħari ta' dan. Aħna napprezzaw dan din il-ħidma. Grazzi. L-Onorevoli Vils. Grazzi la bosta direttiva dwar il-mobilità tal-pazjenti tista' twasal is sitwazzjoni fejn id-dispożizzjoni tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea issir bażi ta' approċċ eh, li jkun simili għal servizzi għabbażi tal-inqas denominatur komuni. Irridu nrifjutaw l-ideja li il-portafol tal-persuni għandu jkun il-bażi ewlenija. Dan jagħti strument l-assigurazzjoni tas-saħħa biex huma jibgħatu l-pazjenti lil-in mill-pajjiż tagħhom. Dan jista' joħlo pressjoni fil-prezzijiet u kompetizzjoni fis-settur tas-saħħa jekk trattament ikun irħas mit kilometru lil hinn minn eh, mill-post u l-pazjent jintbat hemmhekk it-trattament mhux ser jingħata fuq il-post. Dan ifisser li s-settur tas-saħħa ukoll isegwi l-approċċ tas-suq neoliberali flok jagħti priorità l-benessri tal-pazjent u għalek jiena kollegi qed nitlobkom intom f'dan is-settur sensittiv tridu tħeġġu it-turizmu tal-pazjenti. Jiena naħseb il l-kura tas-saħħa trid tkun viċin il-pazjent. Bażikament din hija dispożizzjoni finanzjarja illi għandu jkun disponibli għal kulħadd b'mod ugwali u lokalment. L-Onorevoli Rosbach L-ebda pazjent ma jrid imur band oħra jekk huwa jkun jista' jiġi trattat bl-istess mod ġewwa daru. Iżda. Dak li għandna quddiemna eh, fuq il-mejda llum huwa l-aħjar li stajna nisbu. Is-sistemi tas-saħħa mhux qed jinkisru mux qed jitkisru b'din il-proposta l-pazjenti għandhom l-għażla li jirċivu trattament aħjar lil minn pajjiżhom. Il-pazjenti jistgħu imorru lil minn pajjiżhom jekk is-servizz ma jkunx disponibbli ġewwa pajjiżhom dan huwa importanti l-iktar għal mart li huma estremament rari. Hemm xi ċentri mediċi għal ftit ċentri mediċi għal mart rari illi huma mifruxa fl-Ewropa hija xi ħaġa tajba illi huma il-pazjenti jkollhom aċċess għal dawn iċ-ċentri. Dan ma jfissirx li ser ikun hemm delokalizzazzjoni fejn is-sistemi tas-saħħa ser imorru band oħra. Grazzi tassew, Sinjora Grostet, tal-ħidma eċċellenti tiegħek. Issa l-Onorevoli Luka Ċefċevska. Grazzi, President. Kummissarju, biex nibda nixtieq nifraħ l-Sinjura Rapporter, is-Sinjura Grostet illi kella biċċa xogħol tas-sew diffiċli qudiema ma kienx ħaġa faċli għaliex kien hemm opinjonijiet differenti tal-istati membri u kol sistemi ta' kura tas saħħa differenti. Lilħaqna kompromess bejn l-istennijiet u l-kapaċitajiet kien ifisser mhux biss ħafna qabilta fin-negozjati imma ħafna arfin tas-suġġett. Aħna lkoll indunajna illi l-arranġamenti din id-direttivi li titkellem dwar id-drittijiet transkonfinali tal-pazjenti il-koll li, li prezentati rapporter eh, huma mistennija mill-istati membri l-iktar fejn hemm eh, limitu ta' tobba aħna irnexxinna wkoll nibdlu l-attitudni tal-istati membri illi l-ewwel blokkaw din id-direttiva. L-ideja hija aċċess faċli għal kura tas-saħħa u drittijiet tal-pazjenti biex huma jużaw il-servizzi ta' kura tas-saħħa li l minn pajjiżhom u jkollhom rimbors ta' trattament. Qed nżidu drittijiet tal-pazjenti kħġobkom għaraw illi dan ser jaffetwa mux biss is-saħħa tal-pazjenti imma ser tkun bażi wkoll biex jittejbu l-servizzi ta' kura tas-saħħa f'ċertu stati membri. Wieħed irid jgħid illi d-direttiva illi hija l-ewwel dritt bażiku lejn il-mobilità tal-pazjenti u t-titjib ta' drittijiet tagħhom. U li nimlew il-vojt fir-rigward tal-forniment tal-kura tas-saħħa f'bosta stati membri. Grazzi, Is-Sur Perello Rodriguez. Grazzi, President. Jina naħseb li hija xaġa ġusta li intom troddu ħaj li Sinjora Grostet u li Sinjora Rodberint għal dak li huma kisbu. Is-saħħa pubblika hija is ta' din il-proposta din id-direttiva se niżguraw li l-ċittadini jkunu jistgħu għawdu mill-libertà li jiksbu l-kura tas-saħħa meta huma jkunu jieħtiġuwa. L-affiljazzjoni tal-Istati membri u l-istat ta' trattament. Rridu jgħatmu id fid dwar dan. Iżda l-ewwel irridu narfu li dan huwa pass kbir il qudiem Kif intqal, kieku kellu jkollna bażi għali għall-istati membri kollha Irridu niżguraw mill ma stat membri wieħed jista' jivvjaġġa stat membri oħra. Irrid ikun hemm sigurtà xierqa fir-rigward tal-livell ta' kura li huma jistgħu jirċievu u mhux biss il-fatt li huma jistgħu jivvjaġġaw. Grazzi l-Onorevoli Guski. Dr. Guski, jgħid il-President. Grazzi. President Sinjuri dawk minkom illi qattaw ftit ta' dan il-Parlament Ewropew jiftakru kif din il-ħagġa twildet. Hija storja ta' daħal bidu kellna rapport ta' Sinjora Gebhardt li suppost kellu jippermetti il-libertà ta' moviment ta' servizzi fl-Unjoni Ewropea aħna ħadna parti minnu bilna il-servizzi ta' kura tas saħkin jistħu ilhom qatt speċjali. Meta dan ġie mressaq fl-aħħar mill-Kummissjoni u mbagħad il-moviment ħieles ta' servizzi tal-servizzi tal-kura tas saħħa tneħħa u baqat il-parti illi tiddeskrivi drittijiet tal-pazjenti għal moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea meta huma ifittxu servizzi ta' kura tas saħħa Blan illi huma jiksbu kura tas saħħa Jien nixtieq ngħid nixtieq nisħaq illi xi drabi l-impenn Ewropew tagħna huwa dwar is-simboli dwar il-bnadar u xi ftit inqas dwar il-libertajiet attwali illi fuq l-Unjoni Ewropea tkun hemm sejsa kien hemm xi tħassib dwar stati membri partikolari dwar spejjeż għolin fost l-oħrajn. Fl-aħħar nixtieq ngħid illi dan mhux eżattament dak li ridna imma huwa l-pass it-tajjeb illi jimxi fid-direzzjoni tajba jiena nixtieq nirringrazzja l rapporters Grazzi l-Onorevoli Schnellhardt. Grazzi, jiena sodisfatt illi fl-aħħar qegħdin naraw din id-direttiva titwetta. Aħna konna mħasba illi l-proċeduri legali setaw ifallu. Nishtiqu nirringrazzjaw rapporter u it-tim kollu u ovvjament li l-Presidenza Belġana għaliex issa għanna rizultat sodisfaċenti u dimna eh, rizultat illi nistaw inkunu kontenti bih. Jina nil-qalfat illi jissa l-istati membri għandhom id-dritti li limitaw trattament fi stati membri oħra u dan ġi xifti aktar infisser issa. Issa illi għanna din id-deċizjoni u d dimna fejn l-evalwazzjoni ta' raġunijiet għal rifjuta trattament jistaw jiġu jistaw jitwafqu mal-ewwel malajr kemm jista' jkun mod immedjat, naħseb li dan huwa pass ewlieni il qudiem Min ser rigawdi naħseb is-60,000 persuna illi jinsabu fuq il-listi ta' stennija għal trapjanti. Uma li l-om ser nejnu. Ovvjament ġo approvajna direttiva dwar trapjanti imma issa dan ħad neħpassiħor il-qoddim. U kol qed namlu li mibtu fuq iż-żminijiet fuq il-ħinijiet ta' stennija. Din nejnu l-miljoni ta' persuni illi jisofru minn martrari illi jissuma jistgħu jiksbu trattament aktar immirat ta' kwalità aħjar jekk huma jmorru lil minn pajjiżhom. Jiena ma naħsibx din id-direttiva ser twassal għal tkattir tal eh, turizmu tal-pazjenti dawn huwa tassib li ġej mix kun naħseb li xi ftit superflu ma nix għalfejn noqogħdu naħlu ħafna ħin l-Onorevoli Estrela. Għada, Signor President. Grazie ħafna, President. Din il-proposta hija riżultat ta' ħafna xogħol u negozjati U nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha, is-Sinjura Wallis, is-Sinjura Grostet u il-Sinjura Rosberit għall-xogħol kollu li għamlu. Nixtieq eh, ukoll nara fil-progress li nkiseb. Issa aktar garanzija, sikurezza u kwalità ta' servizzi għalkemm eh, il-lingwaġġ tal-klu 87 ġi imtejjeb stajna morna naqra aktar li l minn hekk biex nigarantixxu aktar u kwalità ħafna pazjenti, speċjalment eh, dawk il edin dawk minn gruppi eh, li qegħdin fi zvantaċ, jista' jkollhom eh, ostakoli ta' lingwaġġ pereżempju nuqqas ta' poċ mill-familji tagħhom iċ-ċittadini li għandhom kondizzjoni iktar favorevoli m'għandhomx dawn il-problemi il-leġislazzjoni l-ġdida għalek tista' tkun inċentiva għal inqas pero eh, għal inqas investiment eh, u jista' jkun hemm ukoll suq għal min huwa senjur. Nispera l-implementazzjoni ta' direttiva tikkontribwixxi biex tnaqqas il-nuqqas ugwaljanza fil-kura tas-saħħa. Sinjura Maginis. Grazie ħafna, President, u bħal oħrajnina nilqa dan id-dibattitu u din id-direttiva nixtieq nirringrazzja r-rapporter pero jien aktar kawta minn ċertu membri naħseb ikun ħażin illi wieħed jaħseb illi kollox tajjeb issa dwar din il-kura ta' saħħa trasconfinali għad baqa' ħafna x'isir biex din taħdem nixtieq nikwota u nispera nikwota tajjeb il-klim tal-Kummissjoni fejn qal li huwa ċar eh, li l-istati membri kollhom obbligati li jinvestu fil-kura ta' saħħa tagħhom u qed juri iva brasu. Nispera li dan il-messaġġ jasal l-istati membri eh, u uh, specialment dawk li għandhom listi ta' stennija twal fostom l-Irlanda pajizi. Il-pazjenti jipreferu ġi trattati f'pajizom. Fl-Irlanda għanna protesti dwar l-elu ta' servizzi lokali u sptarijiet. Din id-direttiva tista' taħdem jekk tipre jekk tipprovdi l-istati membri, jekk tisforza l-istati membri biex itejbu il-forniment ta' servizzi tagħhom, specialment id-dawk li għandhom bżonnom għax inkella se jkollhom iħallsu għalihom jekk jirrikorru għad-drittijiet marbuta ma' din id-direttiva pala konklużjoni. Il-pazjenti tiġendhom id-dritt eh, taħt eh, il-regolament minnet minnet li tal vjaġġaw u ma jafux b'dan kiku jafu kiku ikonna iktar pazjenti tras konfinali li jitolbu għal dawn is-servizzi mela għajn informaw l-pazjenti għal xiex inuma intitolati u nisperaw li ma jkonniex bżon vjaġġaw u imma jekk ikonna bżon ikonna konna servizzi eh, meħtieġa. Is-Sinjura Herzkov. Grazzi, President. Nixtieq eh, eh, nagħti merħba lill-Presidenza Ungeriża f'din il-Kamra l-ewwel rimarka tiegħi illi din hija direttiva speċjali u għalhekk aħna kena raġun illi ħriġnija mill-direttiva ta' servizz nixtieq. Nifraħ li rapporter u xedew rapporter u anka lil l-rapporter ta' qabel u huwa tajjeb illi eh, aħna nuru li aħna responsabli, kusat membru huwa responsabli li di servizz ta' saħħa tajjeb din id-direttiva miex qiegħda minnu senjur eh, tipprovdi kura ta' saħħa tajba minn għandu mart rari u anka eh, Eh, użu ta' affarijiet u rizorsi naturali bħal per eżempju banijiet termali eh, li jeżistu anka per eżempju fl-Ungerija li jistaw jintużaw biex eh, fil-kura ta' saħħa tal-pazjenti. Huwa din id-direttiva jepa xija għal-ċittadini. Is-sur Kaza. President, ħafna minna ftit natu kas is-saħħa tagħna sakemm inkunu b'saħħitna u ma jkollniex bżonn ta' ebda tip ta' kura. Madankollu meta nsibu ruħna f'kundizzjoni medika prekarja awtomatament nibdew nifhmu kemm hija importanti s-saħħa u kemm hu importanti li jkollna sistemi ta' saħħa li jkunu ta' livell għoli sistemi li mhux biss ikunu tajbin iżda effiċjenti u effettivi. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom il-vantaġġ li jistgħu jieħdu kura f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea meta l-kundizzjoni tagħhom ma tkunx tista' tiġi kkurata f'pajjiżhom stess. Irrid niftakru li din l-għażla għandha tkun l-aħħar waħda u m'għandix tkun inkoraġġita hija għażla li tiswa ħafna flus u barra minn hekk mhijiex prattika għandha tkun l-aħħar pożizzjoni tagħna u meta ma jkunx hemm għażla però rridu nassiguraw li kemm jista' jkun titnaqqas il burokrazija u tiżdied il kwalità tal aċċess u s sigurtà il pajjiżi membri għandhom ukoll jingħataw il mezzi neċessarji biex jipproteġu s-sistemi tas-saħħa tagħhom u jilqgħu għall influss żejjed li dawn jista' jkollhom minn pajjiżi oħrajn għalhekk huwa ideali li l-pajjiżi membri jkollhom awtorizzazzjoni minn qabel. f'dan il kuntest joħroġ ċar li r regoli li hemm bħalissa mhumiex adekwati mhumiex ċari u konsistenti biżżejjed però kif rajna fil każ tal donazzjonijiet tal organi aħna nistgħu nsibu wkoll soluzzjonijiet biex l ewropa timxi l quddiem u toffri l aħjar servizzi mediċi liċ ċittadini ewropej. Uh, President, u ħafna li fl sibna ksibna qbil dwar din il-kura ta' satra skonfinali. Eh, Eh, xi ħaġa li kienet qed tiġi trattata biss mill-ECJ fil-passat. Jiena kuntenta illi eh, dan il-kompromess dwar ir-rimbors kif provajna ndaħlu fil-direttiva ta' servizzi qabel. Nixin nirringrazzja lis sinjura Grostet u Sinjur Bowles tal-li rebħu din il-battalja u intlaħaq dan il-ftejim u il salvagwardja ta' dawn id-drittijiet, id-dritt tal-mobilta se jagħmel it-trattament tal-martra rari aktar aċċessibbli għall-Ewropej kollha. U anka se jnaqas middew minn għall-operazzjonijiet kienet waħda din mill-ambizzjonijiet personali tiegħi jiena kuntent ħafna bil-intlaħaq. Nixtieq infakkarkom però li jadbaq ħafna xi jsir fir-rigward tal-mobilità tal-professjonisti fil-kura tas-saħħa u dwar li health. Grazzi ħafna. Istur Stojan. Grazie President. L-ewwel nett nixtieq l lill-Ministru uh, Grek tal-man dat li għanda u nixtieq ila kull suċċess. Anka lill presidenza kollha Ungeriża nixtieq nifraħa li l-daw kolla li għamlu l-kontribut taħħom għal dan uh, il-rapport li għedin nidiskutu il lum kif forsi ta' fu Rumanija hija parti mill-grupp ta' pajjiżi illi kella riservi taħħa dwar uh, numru ta' kompromessi li intlaħqu fil-Kunsill. Dawn ir-riservi Eh, mux qed irriflettu li Rumanija hija kontra din il-kura ta' saħħa trasconfinali ma' xorta kien hemm tħassib minnaħa tal-gvern tar-Rumanija dwar il-sostenibilità finanzjarja eh, ta' din il-kustjoni u anka ta' dimensjoni eh, transkonfinali li din, din il-kustjoni għanda kif tafu eh, stati membri illi għandhom inkam bax ħafna imma l-investiment innaqas dan ir riskju pero fl-istess waqt inħossu inħoss illi r riforma tal-sistema tal-kura eh, tas-saħħa f'kull stat membru hija importanti ħafna u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea għandha tinvolvi aktar eh, lil l f'din ir-riforma tal-kura tas-saħħa. Signora Klas. Et namlu pass kbir il-qoddim eh, għal mobilta tal-pazjenti fl-Unjoni Ewropea. Nafu eh, minn kien il-Mistir John Bowles, nafu minn ilom, ija Franz Bas Grosteta dan id-dozier diskutajni fil-font u nafu illi għadna ma wasalniex fil-fast lane imma għadba għanna xin uh, solvu 27 stat membru bi punta tluq differenti kem fil-rigward ta' strutturi għal-kura ta' saħamanka fil-rigward tal-assikurazzjoni medika l-autorizzazzjoni eh, minn qabel għan e, għan hija importanti u il- anka l-appoċ sigurtà soċjali imma l-importanza li konna eh, eh, natu l-aċċess lil pazjenti għal kura tas saħħa trasconfinali. Dan huwa pass il-qudiem għal ċittadini li għandhom mart rari għax mhux kull stat membru għandu l-istess kura medikali u nistaw nizviluppaw aħjar l-istrutturi biex ikun hemm aċċess għaċ-ċittadini fir-reġjun tiegħi fil-konfini bejn il-Belġju Franza u Franza e, e, e, il-kura ta' ħatra skonfina li xi ħaġa ta' kuljum. Grazzi, Sur President, kollegi, dini direttiva se tassikura li eh, fl-Unjoni Ewropea kulħadd ikun jista' jgawdi mill-kura tas-saħħa il-drittijiet illi ġew mm, eh, anka rikonoxxuti mill-ECJ din il-proposta se tagħmilha eh, faċli biex wieħed ikollu aċċess għal il kura tas-saħħa transkonfinali u id-dritt ta' Bors mill-pajis eh, ta' residenza. Hawnhekk qegħdin aħna nesprimu solidarjetà tagħna ma' ċittadini Ewropej. Il-tnaqqis fil-listi ta' stennija, il-titjib fil-kuri tas-saħħa u l-inċentiva għar-riċerka kollha inklużi. Il-mart rari huma priorità wieħed issa ikollu il-djanjosi fl-aħjar post fej jista' jiksiba dan huwa ta' benefiċċju għal ċittadini kollha li kollhom bżonn trattamenti. Lek huwa veru illi uh, ċittadini li ħajkollhom l-aktar informazzjoni li ħaj benefikaw l-aktar aħna rridu nadottaw din id-direttiva biex immexxu l-qoddim il-modernizzazzjoni biex niprovdu servizzi tal-kura ta' saħħa ċittadini Ewropej kollha għalhekk nifraħ li rapporter tagħna illi għamlet xogħol tassew splendidu. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid illi ħanibdew il-catch għandi 17 il-persuna li tixtieq il-mikrofonu. il mikrofonu u minħabba l-importanza ta' din il-miżura jena lest illi naddi il-mikrofonu li l-kulħadd basta iż-zommu mal-ħin ta'kom. Inkella ħanitfilkom il-mikrofonu. Nixtieq ngħid uh, lil John Bowles u l uh, Sinjura Grostet, uh, il-rapporter u shadow rapporter, illi il-pazjenti tkellmu l-Parlament Ewropew għat jisma. Grazzi ħafna. Isru sogol minuta. id-ġittijiet tal-pazjenti u il-tneħija tal-listi ta' stennija il-aċess eh, għal eh, professjonisti u ma kolla parti minn din id-direttiva. Kulħadd jista' jifhem it-ħassib tal-pajjiżi differenti li ma jistgħux jonfqu ħafna flus fil-kura tas-saħħa Il-telefon, ah, il-mikrofonu inqata'. Jek nivvotaw Iva, edin nitolbu li l-aktar stati membri foqra illi jamlu aktar sforzi jekk nivutaw l imminaw id-drittijiet tal-pazjenti jina nemmen li aħna se nkunu kapaċi nsibu soluzzjoni li tippermettilna illi nirrikonċiljaw dawn id-diffikultajiet fil-pajjiż tiegħi trattament fil-snin u kura ta' saħoħra hija kompetittiva. Inqata l-mikrofonu tal-kellimi. Jena jiddispeċini illi bżon ta' mendi eh, Nixtieq ngħidilkom eh, eh, dwar eh, tabib li qatel kollega tiegħi permezz tal-painkillers illi tneħħa minn fuq il-lista ta' tobba fir-Renju Unit imma baqa' jipprattika post ieħor u tobba tabib ieħor illi ta' injezzjonijiet letali u eh, daw dan u kol xorta baqa jiprattika din eh, turi kif hemm eh, min hemm dawk it-tobba li mhumiex u professjonisti li mhumiex rikonoxxuti f'pajjiż li baqgħu jippratikaw f'pajjiżi oħra. Köszönöm szépen. Szeretettel kérem a magyar elnök. Grazie, President. Nishtiq uh, eh, nitlob il-rappresentant tal-presidenza tal Ungeriża biex tuża din l-opportunità ta' sitt xhur tal-presidenza Ungeriża biex tiċħed dawl fuq il-ħtiġijiet speċifiċi tal-istati membri ex-komunisti. Meta nitkellmu dwar il-kura tas saħħa u, u l-forniment ta' servizzi madwar l-Europa kollha, ma nix ninsaw illi fl-Ungerija per eżempju tabib mediku jaħdem għal paga anka, anka ners għal paga baxxa ħafna. Intom bis-serjetà edin tejdu meta tippreżentaw din id-direttiva e, edin tiċċelebraw il-inqata l-mikrofonu tal-kellimi mill-President għax għaddilu l-ħin li kellu allokat. Is-Sinjura Novja. Is-Sinjura Ovja, anzi. Għandek il-mikrofonu. Minuta. Ma konx naf li ħajmis nidaqsek malar, skużani, tejt il-kellima. Edin jihdu pass importanti l-qoddim eh, eh, fi rigward ta' drittijiet tal-pazjenti. Imma li qed iħassibni huwa li hemm biżat eh, malbuta ma' turizmu medikali hemm min huwa imħasseb dwar l-standard tal-għajxien tiegħu. ċittadini qegħdin jibżaw li ħafna pazjenti se jivjaġġaw minn pajjiżi zvantagġati u jkun hemm kjus twal. Pero dawn il-biżat m'għandhomx bażi għax ir-rimbors irid isir eh, skont l-istandardi tal-istati membri. Inqata l-mikrofonu tal-kellima mill-President għax għaddila il-ħin l-importanza tal-kura ta' saħħa ta' din il-direttiva wieħed ma jistax jenfasizzhom bizzejt, però jista' jkollhom konsekwenzi fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa. Eh, pero eh, punti kontroversjali instabitilhom soluzzjoni. Issa għandna direttiva li s-saħħa, il-pożizzjoni tal-kura tal sati membri fil-rigward tal-kura tas-saħħa. Hemm il-ħtieġa li l-istati membri eh, jimxu eh, il- l-istati membri staw jazlu li ma servizzi ħajna taw eh, anka li health ġi trattata b'mod tajjeb u eh, hemm eh, il-flessibilità li l-istati membri jistaw jittrattaw meta jkunu lesti. U dimna għanna biċċa xogħol li tagħti l-awtonomija li l-istati membri u fl-istess ħin tagħti servizz eh, tajjeb lill-pazjenti. Grazzi. Jekk ġobkom taġluġ daqshekk, jgħid il-President. Grazie ħafna, President. Ringrazzjawk ħalli titunu l-opportunità biex nitkellmu għanżommu minuta biss. Dan dibattitu kien interessanti ħafna u verament eh, tallimna minnu. <clears throat> Specialment inħabba l-Unjoni Ewropea qed tagħti priorità lil pazjenti indipendentament jekk mhux foqra jew onja u għajkun hemm one-stop shop għal l-informazzjoni naħseb li dan huwa importanti. Fl-istess jien inħoss li din id-direttiva ħat tagħmel pressjoni fuq kull stat membru biex tagħti eh, eh, livell ta' kura medika adekwata l-pazjenti kollha. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li naħseb li l-livell ta' eh, kura u importanti ħafna. L-onorevoli Sottomaġi. Grazie ħafna. Kommissarju Dalli. Jena nishti ringrazzja signora Grossa tal dan il-rapport. Huwa importanti ħafna li wieħed eh, jistabilixxi il punti ta' kuntatt nazzjonali biex wieħed jinforma l-pazjenti sura ta' nies U importanti li kulħadd ikun jaf il-kondizzjonijiet ta' meta meta jingħataw liċenzji. U importanti li wieħed jitratta tip ta' mart. U importanti wkoll li r-regola prinċipali għandha tkun eh, eh, eh, għandhom xi ħalsu space minn qabel. U importanti għall ungerija u pajjiżi oħra li fir-raġuni transkonfinali, pereżempju bħal palmem il fruntiera tal-Ġermanja u l-Awstrija u Slovakkja u Ġermanja u l-Ungerija u Rumanija fej fej eh, l-istat u l-frontieri mhumiex eżatti, eh, hemm ħafna potenzjal ta' kura u m'hemmx barriri tal-lingwi. Grazzi ħafna, s-sanadu, tuħa. Eh, ħafna l-aċċess għal kura transkonfinalija kondizjoni bażika biex il-pazjenti kollom l-aħjar trattament possibbli u bregoli ċari din hija ħaġa li tista' ssir. Għandna bżonn nippoġġaw id-drittijiet tal-pazjenti uh, billi ntuhom informazzjoni u nappoġġaw il-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Huwa importanti li informazzjoni tiġi motija dwar il-kura li wieħed jista' jkollu f'pajjiżi rib ġirien Dat tip ta' program jista' informa l-pazjenti u jista' jiffaċilita li l-insema tiġi użata u jkollna l-inqas abbuż possibbli fil-limiti tar-regoli. Għalhekk nemnu li bil jekk nipromuvu daw it-tip ta' sistemi effiċjenti ta' kura eh, ta' s-saxħa transkonfinali li nkunu nistgħu nimplikaw da. Issa naddu għall-onorevoli Balċittis. Grazzi ħafna. Jien nifraħ fil kellima kollha ehm, dokument importanti. ħafna eh, eh, jiltaqaw ma' ċerta konfużjoni dwar kif jirtira jirċevu kura f'stati membri oħra u minnu responsabli għal eh, trattament klinikali wara. Eh, ċerta servizzi f'ċerta stati membri mhumiex marfin f'oħrajn. U dak li għanna fil-prezent hija komplikata. Huwa komplikat li wieħed ikollu aċċess għall informazzjoni Il-progress xjentifiku mhuwiex l-istess, mhuwiex l-istess f'stati membri differenti. U s-sistema ġdida tippermetti li wieħed ikun jista' eh, juża l-vantaġġi tas-suq waħdini. U dan ikollu effett pożittiv fl-istat membru. Grazzi ħafna kollega. Naddu issa għall-Onorevoli Jakolino. Grazzi President, din id-dispożizzjoni hija dispożizzjoni eh, organika għal daqsant ta' dan irridu ngħidu proset l rapporter u anke għal dawk li faslu dan ir-rapport ħaqhom proset kura ta' saħħa transkonfinari tfisser inwaqqaw il-frontieri u nagħtu l-għażla lil pazjent anka brabta ma' moviment ma' libertà ta' moviment li huwa karatteristika tal-Unjoni Ewropea. Kura ta' saħħa rikonoxxuta kemm għal mart rari kif ukoll għal mart speċjalistiku li jitlob appuntu risposta f'waqta il ħin eh, veloċi huwa importanti u bekk nkun nagħtu dritt dritt tas-saħħa saħħa li tisir elettronika u li qed inaqqas id-dużgwaljanzi fit-trattament tal-ċittadina f'Unjoni Ewropea u għaliex le din id-dispożizzjoni jista' wkoll iwitti triq għal proġetti kbar Ewropej b'garanzija garanzija elevati għal standards teknoloġiku personali. Grazie ħafna. Għaddu issa għall-onorevoli Saknalova.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 u biex niżguraw li jkun hemm eh, sigurezza legali dak li jaqsam pazjenti għal kura transkonfenali. Dak huwa ħaġa pożittiv. Il-kumplessità tan-negozjati rew kemm huma differenti s-sistemi tas-saħħa huma fl-istati membri u kemm huma wkoll differenti il-kondizzjonijiet ekonomiċi li fihom il-kura tiġi mogħtija lill-pazjenti ehm, ħafna tobba li qed jirriżenjaw fir-Repubblika Ċeka bħalissa nħabba daw il-kumplessitajiet. U aħna nawek għandna mm, konna sistema li permetti l-pazjenti jkollhom eh, eh, jiskunu jistgħu jużu daw. Biżmin naraw li kollox ikun pożittiv. Grazzi. Grazzi ħafna kollega. Naddu issa eh, l-Onorevoli Reuten, non Reuten non la veo mux edha missara mill-lider. Naddu issa mela għall-onorevoli Nikola Shek. Grazie ħafna. President, kollegi, jiena nishtiq nifraħ lil kollegi eh, rapporter eh, u għaxxol li sar fuq din il-leġizlazzjoni dwar kura transkonfinali. Jena nishtiq nisħaq li minħabba l-leġizlazzjoni li tkopri din dan is-settur ma kienx ċara sissa ħolqot problemi, specialment f'dawk il-mart rari. Jena kontent eh, li din hemm dispożizzjoni speċjali għal tip ta' pazjenza Dan jfisser li dan l-leġislazzjoni għandha tgħin lil kulħadd li għandu bżonn u mhux dawk biss li jistgħu jħallsu. Dan huwa pass eh, il qoddim biex il-pazjenti jkunu jistgħu jispostaw minna naħa l-oħra fl-Unjoni Ewropea. Naddu issa l-Onorevole Polillo. Grazie President. L-aċċess għal kuri transkonfinali fl-Ewropa sissa ippreżentaw limiti, limiti marbuta mal-ħina l-istennija, għal-imbors, kif ukoll għal-identifikazzjoni diffiċli tal-minu responsabli assistenza klinika. Id-direttiva l-Parlament Ewropew se jivvota fuqa tirrappreżenta pass il qoddim li xtiċċara dawn l-aspetti amministrattivi tsaħħa l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u t-saħħa wkoll l-standards ta' sigurtà u saħħa tal-kura nifisha bitwaqif ta' ċentri informativi nazzjonali il-pazjent se jkollu għarfien fuq il-kura medika disponibli fi stat membru ieħor u fuq il-ħinijiet marbuta u anka fuq il-rikors u din hija opportunità hija li m'għadix ibbażata fuq il-possibilità ekonomika imma fuq dritt reali ta' għażla illi ħajkun eh, isir wara aktar informazzjoni. Morku najte. Naddu sa l-onorevoli Morku najte, signora Morku Grazie ħafna President, nixtieq nifraħ l-rapporter u daw kollha li għamlu kontribut għal dan id-dokument verament importanti għax kienet eh, kienet kien vjaġġ twil. Sakemm wasalna l-kompromess hemm ċerta opinjoni li huma xettiċi nħabba eh, kriżi eh, prezzi differenti l-offerta ta' servizzi u turizmu mediku u manħossu li l-direttiva għanda mekanizmu verament ekwilibrat biex tikkompensa għal daw l-aspetti negativi. Aħna nħossu li huwa importanti li nizguraw li nista'na għandhom l-possibilità li jispostaw minna ħal-oħra fl-Unjoni Ewropea u jirċivu s-servizzi minn ħlas xinu għaxkiel eh, ewlin, probabilment hija lingwa jew nuqqas ta' informazzjoni, għalhekk aħna għandna punti ta' kuntatt għandna bżonn iżjed kura għal ċittadini tagħna għax huwa importanti għal kulħadd. Huwa biss billi konna sforz armonizzaw biex naslu għalla. Naddu issa għall-onorevoli għal Arsenis. Grazie ħafna, President. Komissarju, Sinjuri, qed nitkellmu dwar direttiva li verament titratta l-kwistjonijiet tal-aċċess għal kura f'pajjiżi oħra. Aċċess għal kura ġassir imma eh, direttiva tarmonizza dan il-fenomenu tistabilixi ċerta kondizjoniet. Jiena naqbel mal-kollegi meta qalu li servizzi mediċi provduti għandhom ikunu ta' kwalità u eh, ċittadin għandhom ikollhom id-dritti jaċċettu jaċċetu għom il-pajjiżhom, imma eh, bżonn ġeversi drabi li jmorru f'pajjiżi oħra ma jkunu mart eh, rari. Jiena qed nieħu gost bil-fatt li hemm referenza nieħu gost bil-fatt li hemm referenza għal kura fl-ispaż fej jisemlu trattamenti bl-ilma. Naħsbu li dan huwa tajjeb ħafna, m'hemmx risorsi, ħafna risorsi U dina jgħin l-pazjenti minar ma minar ma nufu ħafna flus. Issa naddu għal Sinjura Carvajo. Grazzi ħafna President, Kommissarju, Ministru. Din id-direttiva tistabilixxi regoli biex jiffaċilitaw l-aċċess għal kura minn pajjiż għal ieħor biex nizguraw li dan huma eh, hemm livell ta' sikurezza u ma ta' kwalità u jkun hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri waqt li jirrispettaw il-poteri nazzjonali direttivi eh, titkellem dwar il-valur tal-universalità fl-aċċess għal kura u kwalità għolja u solidarjetà. Dan huma vantaġġi ċari għal pazjent specialment għal dawk il-pazjenti li, li soffru minn mart rari jew li uh, mart ta' ċerta komplessità għax jista' jkollhom aċċess għal ċentri ta' eċċellenza eh, eh, f'dak it-tip ta' mart li huma jsofru minnhom. Din id-direttiva hija eżempju ieħor ta' l-Ewropa li qed toffri servizz iċ ċittadini tagħha allura nifirħu li kulħadd Kummissjoni, Kunsill u l-kollegi tagħna l-Sinjura Grostet għal-work verament siwi li għamlet biex din saret realtà. Issa, intemmu mill-keċ li għaj, bl-onorevole Antinoni Papadopolo. Grazie ħafna, President. Memx mikrofonu. Il-kura transkonfinali huwa importanti ħafna u direttiva fil-prezent tistabilix il-kondizjoni adekwati biex ikun hemm aċċess għal servizzi eh, minn pajjiż għal ieħor. Issa, e, ċittadini se jkollhom aċċess għal trattament speċjali u jkollhom e, informazzjoni mill-punti ta' kuntatt u fl istessin ikopru l-ispejjeż tagħhom mingħajr ħafna problemi. Il-fatt li għandna direttiva jfisser li hemm sfidi ġodda u pressjoni biex wieħed jimmodernizza s-sistema ta' sistema ta' saħħa fl-istati membru. Dan jfisser ukoll li hemm bżonn li jkun hemm networking u kuntatti bej is-27 stat membru lan huwa li wieħed jagħmel skambju tal-aħjar prassi u jipromovi li health u t-titjib kontinu fil-kwalità tal-kura. Melissa, intemmejna il-catch tiegħi ta' dawk li għattiraw eh, l-attenzjoni tal-President. Issa naddu l-kelma għal-Kummissarju John Dalli biex jirreagġiċi għall-intervenzjoni li saru. Grazzi ħafna President, Ministru, Onorevoli Membri, għal darba oħra nixtieq nifraħ lill-Parlament għal gwadan kbir biex li waslu għal konklużjoni f'din id-direttiva jiena verament kuntent li qed nara li din id-direttiva qed tiġi adottata. Jien nixtieq ngħid ma nistax naqbel mal-kommentu li da b'xi motiv oħor tippromovi eh, turizmu tas saħħa u li ħad baxxi l-ispejjeż għal kumpaniji ta' assigurazzjoni. Al kontrarju dan huwa garanzija li dawk li għandhom bżonn kura jkunu f'pożizzjoni aħjar biex ikollhom da u hekk eh, jiġu meħlu meħlusa mill-burokrazija li ħafna drabi ma tippermettulhom x'għandhom. Jiena naħseb li d-direttiva hija verament eh, sforz tajjeb ħafna biex ikun hemm eh, eh, kuraħjar fl-Ewropa. Jiena naqbel Madam Rod Berend, signora McGuinness u oħrajn li qalu li dannu li kun inċentiv biex l-Istati membri kunu jistaw jinvestu fil-sistemi ta' saħħa tagħhom għax kif qatt fil-pubbliku ħafna drabi meta għamilt referenza għal din id-direttiva aħna ma rridux li l-ċittadini tagħna jibdew jiġġerrew l-emmulaw. Aħna rridu li ċittadini jkunu jistgħu jottjonu l-aħjar kura f'pajjiżhom Din id-direttiva, eh, il-dritti tal-pazjenti u l-kura transkofinali hija parti mill-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u ma xogħol tagħna ma jtemx xawek u jiena eh, qed nagħmel referenza għal dak li qalet eh, Signora Barbadawas. Mistoqsija li hija għajmet dwar eh, eh, proposti dwar interoperabilità. Eh, nishtiq ngħid li l-interoperabilità hija l-ofol biex din id-direttiva tiffunzjona u li tkun tista' tiġi implementata. Ma nistawx nimplementaw di direttiva b'forma sura ta' nis jekk ma jkun hemmx interoperabilità u sistema ta' saħħa online imma naħseb li huwa importanti wkoll li nżidu l-kwalità fil-kura u dis sema tas-saħħa tkun sostenibbli jiena nistenna bil-ħerqa biex naħdmu flimkien mal-istati membri biex naraw li din id-direttiva tiġi implementata u infurzata fl-Unjoni Ewropea kollha. Ħafna qatt nridu nagħmlu ħafna xogħol fil-livell tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll tal-pajjiż biex biex ikun hemm kooperazzjoni reali bej is-sistemi ta' saħħa jistgħu tiddependu fuqu. biex biex nisħoq fuq din l-sfida bil raġija di għandi kollha. Grazzi ħafna, Kummissarju. Naddu issa għal eh, Sinjura Djuri li bil eh, għawa fostna. Eh, Signora Nguri biex tirreġixxi fis-sem il-Kunsill. Grazzi ħafna, President tal-twilija tiegħek kollegi, president, kollegi, eh, membri tal-parlament, kommissarju, rapporter, jina nringrazzjakom ta' dan l-skambju ta' idejat eh, verament utli u li vera l-punti li importanti li kienu dizzed diffiċli fil-Konsil kif ukoll din il-Kamra matul il-snin li il-snin ta' negozjata li kena jiena verament kontenta li l-maġġoranza tal-membri tal-Parlament tal parlament Eh, Ewropew urew l-appoċ. Din il-direttiva toħloq reġim iżjas trasparenti għal beneficju ta' ċittadini eh, Ewropej. Il-presidenza Ungeriża kif ħatiġi trattata għada fil-introduzzjoni tal-programm tal-presidenza ħatif tixtieq tiffoka fuq il-ċittadin, fuq il-poplu. Aħna nix eh, ħossu li dak li ħloqna dak mux perfettu kif qal sur dal li jem possibilta li wieħed itejjeb. Piac és a ta' xira jina ħassejt li dibattitu kien interessanti ħafna u si waħdin biex jkunu nistgħu nadotta drittijiet tal-pazjenti. Kienet eh, soluzzjoni verament intelligenti li ma ħalejnis liha mill-lat ta' direttiva ta' servizzi. Tiftakru il-kjas li għam la li għam dwar dak dik id-direttiva jnaħseb li kien approċċ iżjed utli, iżjed eh, xieraq biex nittrattaw mill-lat tal-pazjent, il-moviment ħiles tal-pazjent u biex naslu għal eh, pazjent li jkun di aħjar. Dan huwa approċċ differenti li permettinna naslu għall-għanijiet tagħna. U importanti wkoll li wieħed itejjeb u jsaħħaħ il-possibilità ta' għażla li lin mill-kwalità aħjar, solidarità, ġustizzja, dan huwa prinċipji interess importanti ħafna, ma il-libertà tal-għażla hija importanti wkoll li aħna żidna mal-lista. Jena kuntenta ħafna li ħanna adottaw waqt il-presidenza tagħna mhuwiex il-xoltana eh, tal-Belġu ta' Spanja u tal-membri li għawek, imma jena dan kollu kontenta li kena dal-kooperazzjoni bej kulħadd. Grazzi ħafna, Gari. Issa l-żewġ minuta nattu l-kelma l-onorevoli, il-Senjura Grostet, eh, li ħadet jena nishtiq nifraħrila għax-xogħol verament importanti li għamlet ix-shadow rapportess ukoll f'suġġett li huwa delikat ħafna, komplikat ħafna u li naħseb jiena nħoss għandna natu iżjed informazzjoni u eh, reklamawa iżjed biex jasl, l-informazzjoni xandru eh, eh, għazet biex ċittadini kunu jafum. Grazie ħafna President, jiena naqbel kompletament mal-opinjoni tiegħek jiena nixtieq biss nirringrazzja lill eh, membri tal-Parlament Ewropej li tkellmu waqt id-dibattitu biex jappoġġaw din id-direttiva. Jien nixtieq ukoll nirringrazzja għal darbohra l-Shadow Rapportes minn kull grupp eh, politiku li verament eh, għamlu kontribut Jiena ringrazzja l kulħadd għax kull parteċewa b'forma attiva li permetta li dan il-ftehim sar fil-21 ta' Deċembru hekk aħna nkunu nistgħu napprova għada. Ċerta kollegi e, kellhom ċerta dubji dwar it-turizmu mediku jiena nixtieq ngħid li le. Nħossu li direttiva Eh, permette li kunem hemm ta' salvagwardja biex l-istati membri kunu jistgħu jikkontrollaw l pjanar tas-sistema ta' saħħa tagħhom u l-infrastruttura tagħhom u din hija ħaġa li ħassir biex ma jkun hemm tip ta' turizmu mediku u jien naħseb li dal tip ta' direttiva mi hemm min jħoss li mhix ambizzjuża biżejjed jien ukoll jiena naqbel magħkom jiena xtaqt li forsi wassalna iżjed il-bot imma konsidraw li dan huwa l-ewwel pass Allora, Ewlin eh, eh, nara l-Kummissarju Dalli li verament għen għafda jaqbel mija. Aħna għanda namlu monitoraċ, nsegwa mill-qrib biex naraw li eh, dan il-kur fl-aħħar implementat sew f'minaru 30 xahar u kulħadd fl-istat membru kull stat membru għandu verament jiżgura li biex nkunu nistgħu nejnu id-dritti ta' ċittadini Jina naħseb li jkollna suċċess bid li għax naħseb li din hija ħaġa li qed nofru l-pazjenti għax aħna qed fl-aħħar qed narfu il-dritt tal-pazjenti kollu aċċess għall-aħħar l-aħjar kura. Grazzi ħafna sur sukrostet nalqu d-dibattitu u nħan votaw fuq dan is-suġġett għada fl-offsinar. Il-punti mis fuq l-aġenda tagħna tal-lum huwa eh, dibattitu konġunt fuq l-Alzheimer u dawk eh, u l inħejles tal-azma. Mela